il-siġu tiegħu huwa battal. Il-gruppi EFDD u PPE u kol eh, talbow ħatrit u bidliet għal komitati u delegazzjoni interparlamentari u dal se